fuq is-sanzjoni tal-Istati Uniti b'impatt fuq attivitajiet kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fl-Iran. U ma nistax ngħaddi l-kelma lis sur Lang għax ma wasal xadu u nissospendu xi ftit għal ftit minuti dan id-dibattitu. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je voudrais... Iva, nifem, imma eh, nishtiq li nkun naf jekk is-sur Lang se jasal derwaqt jew le, eh, jekk mhux ġejja lissa, eh, fil-każ ngħandu lill-Kummissarju Bjankowska, però suġġeriment tajjeb min-naħa tagħkom, grazzi. nous allons pouvoir reprendre la séance. Nistaw inkomplu mela, għax wasal. Sekonda, miskin jħu nifs, sur Lange, u nadilu il-kelma pala l-autur. Schön, Frau Präsidentin, Entschuldigung, aber... Grazie, Signor President, skużawni ħafna li ġej Għallu li li d-dibattitu ħajsir iżjad Kommissarju, Sinjura President, dan il-punt jindirizza l-effetti tas sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq kumpaniji Ewropej li jaħdmu fl-Iran. Ovvjament hemm il ftehim nukleari li issa huwa realtà u intlaqda ftehim mal-Iran. ħaġa tajba li l-programm nukleari wasal għal konklużjoni raġonevoli għaliex issa jista' jkollna proċess ta' kupru ekonomiku għaddej, imma xorta mill-fatt li ħafna mis-sanzjonijiet Ewropej eh, tal-Istati Uniti joħduna lura għas-sanzjonijiet li kien hemm fl-19 79 li għadhom ma tneħħewx. U saċertu punt ikun hemm ukoll effett ekstraterritorjali inkluż fuq kumpaniji Ewropej u għalhekk naħseb li ħaġa loġika li għandna naraw kif il-kumpaniji Ewropej jistgħu jaħdmu. Hemm ħafna li qed ikollhom diskussjonijiet imqanqla ħafna mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti. Il-fatt jibqa' però illi hemm trattament inġust bej kumpaniji tal-Istati Uniti u dawk Ewropej għall aċċess għal possibilità ta' negozju hemm bżonn illi jkun hemm iktar ċarezza darba l dejjem firigward rigward tal-ekstraterritorjalità ta' dawn is-sanzjonijiet. Bażikament dan japplika għall aċċess għal riżorsi finanzjarji ma jistax ikun li s-settur bankarju u l-kumpaniji Ewropej jiġu esklużi minn finanzjamenti raġonevoli għal proġetti tagħhom aħna nafu kemm importanti. U l potenzjal li hemm biex ikun hemm ukoll kummerċ mal-Iran anke biex nistabilizzaw iżjed din il-parti tad-dinja u biex tiġi żviluppata wkoll is-soċjetà Iranjana. Aħna bħala kumitat iddeċidejna illi nagħmlu din mistoqsija lill kummissjoni Kummissarju, inti is-sitwazzjoni speċifika kif inhi llum il-ġurnata kif tara u x'miżuri tħoss illi hemm bżonn jittieħdu sabiex niżguraw illi l-impenni jintlaħqu speċjalment viżavi l-Istati Uniti u nagħmluha ċara illi din l-ekstraterritorjalità m'għandux ikollha impatt fuq kumpaniji Ewropej. Dana m'għandux jitħalla jisseħ. Kelkom diġà kuntatti man-naħa Amerikana u f'dak il-każ x'qalulkom. Fl-aħħar x'ħajkunu l-attivitajiet futuri tal-kumpaniji Ewropej f'dan il-kuntest. Nistenna bil ħarqa li nisma it-tweġiba, Sinjura Kommissarju. Grazzi ħafna l-Sur Lang, eh, Kommissarju Bjankowska, jek joġbok. Madam President, Honorable Members. Grazzi, Sinjura President, Membri Onorevoli, ħames xhur wara li tneħħew sanzjonijiet ekonomiċi bi skambju għall-implementazzjoni tal- l-impenji relatati mal aspett nukleari tal-Iran, issa tajjeb illi jkollna dina il-pjantazzjoni konġunt għall kumpaniji Ewropej. L-ewwel nett nisħaq illi it-tnieħed tas-sanzjonijiet kien wieħed mill-elementi ewlenin tal-ftejm għaliex dan importanti għas sostenibilta u s-suċċess tal-pjan fl-interess tagħna li l-Iran il-ġdid ikun jista' japprofitta mill-benefiċċji ekonomiċi li dak kollu jġib miegħu ninsabu f'mument kritiku irridu niżguraw li kollox jibqa' għaddej sew matul iż-żjara tar-rappreżentanza għolja u kummissarji jiena inkluża f'Teħran f'April aħna stajna naraw bajnejna id-dibattitu domestiku fil-pajjiż dwar il-merti tal-pjan u l-ingaġġi internazzjonali. Dana kollu għadu għaddej. Importanti li l pjan jiġi implementat b'suċċess għall-Ewropa wkoll. Aħna għadna naħdmu anki permezz tal-vol ta' koordinazzjoni ta' rappreżentanza għolja u minnaħa tal kummissjoni wkoll biex naraw li l-ftehim jiġi implementat. Aħna minnaħa tagħna Zammejna l weddit tagħna, neħejna sanzjonijiet, ippubblikajna gwida wkoll dakinhar tal-pubblikazzjoni sabiex ikun hemm iktar ċarezza dwar is-suġġett, imma tħallna wkoll diskussjoni mas-settur privat sabiex nasguraw li dawk l-operaturi li jkunu eh, jixtiequ jmorru l-ura fl-Iran u nserħulhom rashom. Ma tem sfidi nagħmluha ċara. Hemm kwistjonijiet finanzjarji u bankarji illi ta' min it-jom l-importanza meħtieġa ma jpoġġihom ukoll f'perspettiva li ran ilu iktar minn 10 snin iżolat mill-ekonomiji dinjin, il-banek tagħhom ilhom maqtuwajn mis-sistemi finanzjari internazzjonali għall-istess ammont ta' żmien. Aħna dejjem konna nafu li l-integrazzjoni sħiħa tal-Iran fl-ekonomija dinjija missa tiġi minn lejl għan-nar, imma jiena fiduċjuża illi se tirnexxi. Hemm elementi oħra li l-banek jieħdu konsiderazzjoni fil-evalwazzjoni tagħhom bħal pereżempju il-wieħed jifhem b'mod komprensiv is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti u l kontrolli pereżempju kontra l-finanzjamenti tat terrorizmu u l-ħasil tal-flus. Aħna qed naħdmu b'mod attiv ħafna l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jkollha konsultazzjonijiet regolari Eh, ma' Washington sa' mis-16 ta' jannar ta' din is-sena u l-Istati Uniti jaġġornaw il-gwida tagħhom darbtejn u jippubblikaw FAQs dana juri l-impenn kontinwu sabiex ikun hemm aktar ċerezza għall operaturi kummerċjali. Aħna stedinna wkoll id-direttur tal-kontroll tal-assi barranin u ħeġġiġnieh sabiex Eh, jaħdem flimkien mas settur privat apparti minn hekk fi Brussell se jkun hawn simpożjum proprju fuq it-tneħħija tas sanzjonijiet bil-kontribuzzjoni ta' esperti Ewropej u Amerikani fl-istess spiritu rappreżentanza għolja mexxiet laqa fit-19 ta' Mejju mal-Ministru Barranin tal-Ġermanja, Franza, Renju Unit u l-Istati Uniti u nħarġet għarrija konġunta fuq il-negozju ma l-Iran li kien sinjal ċar biex nserħu moħħ l-operaturi finanzjarji u nħeġġuhom illi jaħdmu mal iran u permettu li ngħidilkom ukoll kemm napprezzaw l-isforzi tal-Istati Uniti biex jagħtu iktar ċarezza dwar is-sanzjonijiet li għadhom hemmhekk u sabiex ukoll iduru fuq is-settur bankarju Ewropew Importanti li l-Iran jieħu l-passi meħtieġa fil-qafas regolatorju għall-ambjent ehm, kummerċjali wkoll għax hemm tħassib speċjalment dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Ovvjament hemm iżjed xi jsir kooperazzjoni u l-konsultazzjonijiet fil-Financial Action Task Force għandhom jiġu meqjusa bħala priorità żjara tagħna fl-Iran ġiet opportunità għalina sabiex kun hemm għajnuna f'dawn l-oqsna. Però minkejja l isfidi kollha, r-riżultati tal-pjan diġà huma pożittivi, diġà hemm tkabbir ta' 22% fil-kummerċ mal-Iran fl-ewwel kwart tal-2016 meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. 23 bank Iranjan inaqdu ma' Swift u banek ta' żaru ta' daqs medju internazzjonali inkluż dawk Ewropej bdew korrespondenza mal-banek iranjani u l-banek il-kbar qegħdin jħossuhom aktar komdi issa bir-regoli ġodda. Sabiex inżidu dijalogu u kooperazzjoni aħna f'Ottubru qegħdin nippjanaw missjoni ekonomika Ewropea fl-Iran permezz ta' rappreżentanti ta' negozji Ewropej u SMEs anki biex nippromovu il-kummerċ ma' l-istati membri u jista' jkun hemm ukoll kumpaniji ta' kreditu li jistgħu jgħinu u jserħu moħħ ukoll l-investituri dan kollu flimkien huma parti mill-realtà komplessa. Ovvjament għandna bżonn ta' iżjed żmien għaliex il-komunità internazzjonali kummerċjali hemm bżonn tħoss tifla u taġġusta ruħa għar realtà ġdida ma nistgħux nisforzaw il-banek u l negozji biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet imma aħna min-naħa tagħna impenjati sabiex niżguraw illi l-Iran ikun jista' tassew jibbenefika mill-pjantazzjoni determinati nkompli bil-konsultazzjonijiet tagħna mal-Istati Uniti sabiex l-affarijiet ikunu ċari kemm jista' jkun u aħna nkomplu wkoll Eh, niddiskutu ma' l-Komunità Kummerċjali Ewropea u nagħtu għajnuna lis sistema bankarja u finanzjarja tal-Iran. Id-dialogu u l persistenza jistennewna fil-ġejjeni. Grazzi ħafna. Mela, fissem l-essendi l-Onorevlu Bostenaro. Grazzi ħafna, President. Sinjura Kommissarju, sena ilu kontassew kuntent li rajt zvolta fil-ftejim mal-Iran wara negozjati twal l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni kruċjali fis-suċċess. U kif għadd dak iż-żmien din hija xi ħaġa li trid tkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Il-pjan komprensiv li ġie adottat f'Ottubru jista' jkun progress konsiderevoli għas sigurtà, stabilità u żvilupp tar reġjun kollu kemm hu. Imma importanti ħafna li dana jiġi implementat b'mod tajjeb mill-imsieħba kollha min-naħat kollha illum qabel għada. Din huwa pjan li jmur li lejn mid-dettalji tekniċi tiegħu xi ħaġa li l-Iranjani tassew apprezzaw u kienu kuntenti biha għax jittamaw ukoll li dan ħajtejjeb l-istandards tal-ħajja tagħhom. U importanti għaliex hija biss permezz ta' implementazzjoni tajba illi aħna nkunu nistgħu nuru kemm tista' tkun ta' benefiċċju id-diplomazija u mhux il-politika ta' firda u ostakli, kumpaniji Ewropej issa xorta għadhom però jiffaċċjaw diffikultajiet kbar biex ikollhom aċċess tas suq Iranjan u dan minħabba li għad ħafna sanzjonijiet Amerikani għat u għandhom impatt estraterritorjali. Aħna inħossu li fuq kwistjonijiet ta' sigurtà pereżempju u l-użu ta' armi balistiċi, importanti li nużaw il-kanali kollha ta' kooperazzjoni mal istati Uniti sabiex nippruvaw nindirizzaw il-kwistjoni, nsibu soluzzjoni għal diffikultajiet li jiffaċċjaw il-kumpaniji tagħna u niżguraw li flimkien ma l imsieħ barranjani tagħna niżguraw iċ-ċertezza tal-investimenti Ewropej fl-Iran u fl-aħħar Sinjura Kummissarju l-Kummissjoni trid tesplora l-possibilità ta' adozzjoni ta' mekkaniżmu ġdid ta' miżuri sabiex innaqsu d-dipendenza tal-kumpaniji Ewropej fuq il-kreditu Amerikan u istituzzjonijiet finanzjarji tagħhom. Grazzi ħafna is-sur Zahardil għadu kif ingħaqad magħna, sur Zahardil għandek minuta fis-sem l-ICR. Sinjura President, u nibża li relazzjoni tagħna mal-Iran għadha ambivalenti ħafna. Fil-Kumitat Interest aħna ħafna kollegi qegħdin isegwu s-sitwazzjoni ta' dritti ta' bniedem f'ħafna pajjiżi huma lesti li jappoġġaw kull tip ta' sanzjoni kontra pajjiżi li jiksu drittijiet ta' bniedem imma jiena naħseb li dan mhuwiex il-każ tal-Iran u illi l-essenza ta' dina ta' dan id-datorjat teokratiku għadna ma fimnieħx biżżejjed. Din hija Dadnu dittatorjat teokratiku huwa parti mill-koalizzjoni kontra l-Polent flimkien ma' Russja, flimkien ma' Assad, flimkien ma' l-Hezbollah. Huwa pajjiż il qatt ma' abbanduna l-ambizzjonijiet nukleari tiegħu, allura wissikom biex noqogħdu b'sebajnejn fir-relazzjoni tagħna ma' l-Iran Grazzi, il-Sinjura Xake għal 10 minuti, grazzi. Dan huwa dibattitu dwar iktar ċarezza kumpaniji Ewropej li jixtiequ jinvestu fl-Iran wara tneħħija tas sanzjonijiet b'riżultat tal-ftehim nukleari imma għad hemm sanzjonijiet tal-Istati Uniti għal ksur tad drittijiet tal-bniedem jew anke minħabba il programm tal-missili. Dan waslu għal inċertezza tal-kumpaniji Ewropej u minħabba l-impatt estra territorjali madwar nofs tal-kumpaniji li huma interessati qegħdin iżommu lura. Il-bżonn ta' finanzjament ta' trasport ta' prodotti, pereżempju, dan kollu jista' jwassal għal katina ta' reazzjoni. U mhux biss kwistjoni ta' multi ta' biljuni ta' liri, imma anke rekwiżita tal-viża inaqsu il-fiduċja fl-Iran u mill-Iran. Is-Sekretarju Kerry iltaqa' ma' eh, banek ibbażati fl-Ewropa imma dan biżżejjed biex jiċċara l-affarijiet skont il-Kummissjoni, il-Kummissjoni li EAS xamlu sabiex jindirizzaw it-ħassib mal-uffiċjali Amerikani sabiex ikun hemm iktar prevedibilità u klarezza għall kumpaniji Ewropej u intom indirizzajtu l-kwistjoni tal-qofol mal-awtoritajiet Iranjani l-fatt li il-gwerdi rivoluzzjonarji fl-ekonomija Iranjana ixxeklu li milli jkun hemm settur tas-sew privat. Għax aħna rridu l benefiċċji imorru għal ħafna mhux għal ftit importanti ħafna grupp tagħna u anke sabiex l-Ewropa tkun effettiva li nkunu kapaċi noħorġu bil-politika propja tagħna. Kif għamilna fil-fatt sabiex nġibu l iran lura mal-mejda tan-negozjati u dejjem b'mod indipendenti għabbażi ta' deċiżjonijiet li nieħdu aħna skont liema għodda tal-politika barranija jiddefendu l-interessi u l-iktar importanti l-valuri tagħna grazzi is-sur Permuj, grazzi Signora President. Mela, għal darboħra il-politika esterna u ekonomika tal-Istati Uniti ijat joħnoq l-ispazju politiku u kummerċjali tagħna qed jeffettwaw l-interessi tagħna U dawn jiktar li l-iktar li jaffettwaw huma lill popolazzjoni iranjana kif naraw li ġara pereżempju fl-Iraq li spiċċat ħalliet ħafna tfal mejta. Għalhekk l-embargo, sanzjonijiet ekonomiċi, problemi tat trasport, l-intrapriżi Ewropej ta għandhom xorta diffikultajiet għall aċċess tas suq Iranjan minħabba proprju l-effetti estraterritorjali ta' sanzjonijiet Ewropej. Ħafna intrapriżi jistgħu jiġu meqjusi li qegħdin jiksru sanzjonijiet tal-Istati Uniti b'konsegwenzi negattivi allura s-sovranità Ewropea fejn qiegħda hawnhekk. I give the floor to Mr. Buchner. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Buchner. Grazzi, Signora President Issa għandna din l opportunità storika wara 20 ta' snin ta' iżolament tal-Iran illi nerġgħu nistabilixxu kuntatt ma' dan il-pajjiż. U hemm bżonn urġenti li nagħmlu dan jekk iridu ntejbu s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż, jekk iridu nagħmlu xi ħaġa rigward it-terrorizmu fil-Vant Nofsani, jekk iridu ntejbu l-affarijiet, l-ekonomija Iranjana titlob illi is-sanzjonijiet jiġu eliminati Eh, hemm persuni li qed jgħixu fl-Iran f'livelli ħafna iktar baxxi minn dawk deċenti. U għalhekk inkunu nistgħu nibdew din nbidlu din is-sitwazzjoni ekonomika jekk neliminaw dawn is-sanzjonijiet li jeżistu. Għal dawn ir-raġunijiet kollha anke biex naħdmu kontra il-terrorizmu u kontra l-movimenti l-aktar radikali hemm bżonn illi nagħmlu xi ħaġa issa biex intejbu il-livell ta' ixin f'dan il-pajjiż. M'għandniex għażla oħra ħlif illi insaħħu l-kooperazzjoni ekonomika illi neliminaw is-sanzjonijiet. L-Istati Uniti forsi fil-passat kellha raġunijiet għaliex tkun f'sitwazzjoni ta' konflitt ma' dan il-pajjiż, però issa maċ hemm raġuni għal dan. Jekk pajjiżi bħal Ġermanja ibatu minn dawn is-sanzjonijiet, allura din tkun qed mur kontra il-dritt tal-sovranità tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Onorevoli Buhner, taċċetta blue card? Iva, mela nisimaw l-onorevoli. Fukla. Sur Honorable eh, Membru, ma taħsibx inti illi il-kumpaniji il tal-Istati Uniti jistaw jieġixxu mingħajr il-biża ta' eh, ġlit possibbli jekk nelminaw dawn is-sanzjonijiet? Iva, ovvjament, jiena naħseb illi jina naħseb illi dawn is-sanzjonijiet iridu jiġu imwittija permezz ta' negozjati, negozjati u taħdidiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Grazzi sta' żewġ minuti l-Onorevoli Begin. Grazzi, Signor President. Il-mistoqsija tiegħi hija min jiddeċiedi għal kumpaniji Ewropej. Aħna jew Washington għaliex minn Ottubru 2015 l-Unjoni Ewropea neħed dawn is-sanzjonijiet biex bekk ikunu nistgħu nagħmlu kummerċ mill-ġdid mal-Iran iżda l-Istati Uniti m'għamlux dan u m'għadhom ma neħħewx is-sanzjonijiet tagħhom u lil milli Eh, projbixxew milli l-azzjendi tagħhom jagħmlu kooperazzjoni u kummerċ mal-Iran huma qed jitfgħu sanzjonijiet fuq dawk il-kumpaniji li jiddeċidu li jagħmlu dan. Dan għaliex l-Gvern tal-Istati Uniti jħoss li kull min juża d-dollaru eh, għal eh, transazzjonijiet tiegħu ikun qed jaraf l-Iran huwa stat sovran naqbel illi l-Iran għatem ħafna fl-Iran għatem ħafna xirrit issir, pero rridu narfu kol illi minn meta neħejna sanzjonijiet qed jittaffew il-problemi u għalhekk inħossu li mhux ġust illi id-diversi uh, illi minħabba l blok politiku il-negozji um, Ewropej ma jistgħux jaħdmu mal-Iran. Fl-Italja kien hemm kumpanija partikolari illi eh, ġiet eh, mwaqfa milli tagħmel kummerċ mal-Iran Iżda għalkemm fl-Italja ġara f'każ wieħed biss, fi stati membri oħrajn ġaraf fil-każ ta' ħafna eh, kumpaniji. Il-lista eh, u il proċess sabiex tneħħi dawn is-sanzjonijiet min naħa tal-Istati Uniti huwa proċess diffiċli ħafna, però huwa importanti li dan il-proċess isir permezz ta' integrazzjoni ta' sistema tal-metodu ta' kummerċ dinji. U jekk l-Unjoni Ewropea iddeċidiet li ħad tibda tagħmel kummerċ mal-Iran m'għandix tkun m'għandhomx ikunu l-Istati Uniti li waqfuna milli nagħmlu dan. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Borghezio, Signora President, propju lejliet il-votazzjoni tal-Brexit konna qed nimmaġinaw illi l-Unjoni Ewropea jkollha pożizzjoni ħafna aktar enerġetika, partikolarment meta nitkellmu fuq il-kompaniji Ewropej, iżda lanqas biss nafu x'inhuma dawn is-sanzjonijiet illi għadhom qed jitkomplu min-naħa tal-Istati Uniti li aħna ddeċidejna li neħħuhom mentri min-naħa tal-Iran ikomplu jistid mentri Fil-waqt li l-Iran ikompli jistedinna nipparteċipaw fil-negozju ma l-Iran, partikolarment jistidnu nil pajis bħal l-Italja li minn dejjem storikament kien jagħmel kummerċ ma l-Iran u aħna nafu li perżempju f'Ġenova l-estil li jitilqu bastimenti bil-kummerċ biex jibdew kummerċ biex waslu prodotti fl-Iran. Għalhekk ja ħasra illi l-Istati Uniti qed waqfuna milli nagħmlu dan u nafu illi dan qed issir kontra l-interess tal ħaddima tagħna u tal-kumpaniji tagħna. Għalhekk il-Parlament Ewropew ejja jitkellem vuċi waħda kontra dak li qed tagħmel il-Kummissjoni ejja ngħidu li lidu neliminaw dak li qed isir eh, minn l-Istati Uniti u li qed jaħdem kontra l-kumpaniji tagħna. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Golnish. Jiena kuntent ħafna fuq il-konsekwenzi ta' sanzjonijiet Amerikani fuq l-attivitajt u intrapriżi Ewropej fl-Iran għax l-ewwel nett jiena stess xarejn eh, ilu jiena eh, ressaqt mistoqsija għadnet nistenna t-tweġiba għax l attualità meċenti turi tura illi l-amministrazzjoni Amerikana ovvjament favorixxi Eh, l-amministrazzjoni stess għax xi neħħet is-sanzjonijiet għall intrapriżi Amerikani għas kapitu tal-intrapriżi Ewropej, teddida għall intrapriżi Ewropea. Din hija realtà. John Kerry, segretarju tal-Istat, jgħid li l-Ewropej jistgħu jagħmlu kummerċ mal-Iran, hekk qed jgħid imma l-Airbus ilu, ilu jistenna ħames eh, xhur għal eh, permess mill-FAC Amerikan mħabba kuntratt illi kellu f'jannar mal-Iran u ovvjament hemm ikun hemm multi eh, għoljien uh, ħafna nitkellmu fuq biljuni ta' dollari. Disa biljuni dollari u kummissjoni ma tagħmel assolutament xejn. L-awtoritajiet Ewropej huwa skandlu hija arru kaza li wasalna f'din is-sitwazzjoni minħabba s-servitu tagħkom lejn l-amministrazzjoni ta' Washington. Żewġ minuti l-Onorevoli Zoffoli. Grazzi, Sinjora President. Il-ftehim ta' Vienna u anka l-fatt li aħna neħejna sanzjonijiet minn fuq l-Iran illi kontribuxxew għal żieda ta' 70% fil-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran qed joffru opportunitajiet ġodda għal kumpaniji tal-Unjoni Ewropea um, pajjiż ta' 80 miljun persuna ifisser iktar opportunitajiet għall-Unjoni Ewropea fis-settur ta' trasport, settur mekaniku, il-provvista ta' teknoloġija, uh, fis-settur tal-enerġija rinnovabbli, eċċetera. Issa, triq imwittija importanti illi l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u l-Iran jimxu fl-imkien fl-istess direzzjoni biex bekk jibdew Ehm, relazzjoni bazzata fuq il-fiduċa u anka fuq il-rispett ta' dak li ftemu fuq u rridu nibdew naħdmu fuq is-suġġett per eżempju ta' drittijiet tal-bniedem. Mill-att ekonomiku huwa essenzjali li naħdmu fuq is-sistema bankarju li għadu l-lum ftit li xejn trasparenti anka fid-dawl ta' dak li qaltilna it-task force ta' għall-azzjoni finanzjarja biex nevitaw l-ħasil ta' flus u neliminaw ukoll attività ta' gruppi terroristiċi. L-Unjoni Ewropea mill-banda l-oħra titlob lill istati Uniti li tiffavorixxi u tgħin il-possibilità ta' kummerċ fl-Iran biex bekk li sa issa eh, kull kumpanija jista ikolla 10% tal-isma um, ta' um, minn persuni minn eh, tal-Istati Uniti. Għalhekk aħna qed nitolbu sabiex il-Kummissjoni twassal dan il-messaġġ lill awtoritajiet Amerikani u assolutament essenzjali illi id-diversi memoranda ta' ftehim li sa' issa ġew iffirmati mill-kumpaniji privati u pubbliċi Ewropej jimbidlu f'azzjonijiet konkreta fi ftehimiet u f'kuntratti. Grazzi għal minuta s-sal-Onorevoli Barikov Grazzi, Signora President. Kif tafu jiena responsabbli mill-Iran fil-Komitat tal-Enerġija, l-Iran irrit jaħsat il-beneficju tal-ftemit tagħna. Issa robna uh, fil- ftejm mal-Iran anka fl-ambitu tal-enerġija. Għalhekk l-affarijiet huma importanti li jkunu regolati kif suppost mal-Iran u mal-Istati Uniti. Dan huwa xogħol tal-Kummissjoni Ewropea. Sanzjonijiet qed jiġu eliminati, però hemm ukoll is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti. E, L-Iran issa waqfet il-pjan nukleari tagħha u dan fuq l-insistenza tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru tal-Bulgarija għamel proposta għal kooperazzjoni mal-Iran u f'dan ir-rigward jiena ser inkun qed niġi appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea għaliex l-affarijiet issa mixin bil-mod wis u barra minn hekk hemm wis affarijiet li mhux ċari bejn l-Iran u l-Istati Uniti. Grazzi għal eh, issa l-Onorevoli Teliċka. Grazzi Signor President, Kummissarju. Fil-fatt din il-mistoqsija kell għal din il-mistoqsija rċevejna tweġiba li tista' tarħa minn żewġ aspetti L-ewwel il-pożizzjoni tagħna viżavi l-Iran din kienet informazzjoni utli ħafna u m'għandix dubju li intom qed tagħmlu l-isfor qed tagħmlu l-almu tagħkom biex tiżguraw illi ikollna aġenda li għandha x'taqsam mal kwalità ta' demokrazija tal-Iran u mal-kwalità tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Dwar dan ir-rigward għandi fiduċja fikom. It-tieni parti ta' tweġiba nikolli nkun onest ma'kom, ma tantx qed eh, nifimkom. Intom għettu illi qed isir progress rigward iktar ċarezza, jiġifieri qed niksbu iktar ċarezza fil-waqt illi nemminkom, però huwa fatt ukoll illi situazzjonijiet mhumiex daqshekk ċari. Jiena ċek u um, f'pajjiżi mhux kollox dejjem mexa ħarir, però naf li hemm il-każ ismu ta' l-Airbus u l-Boeing. Airbus qed jista' ilu jistenna għal dawn l-aħħar ħames xhur sabiex it-teżorir Amerikan jagħmel clearance. U importanti illi naraw eżattament x'inhuma r-riżultati u nixtiequkom li tgħidulna kif nistgħu ngħinukom u nassistukom Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Von Stork. Grazzi, Signora President. L-Iran iffirma ftehim nukleari u għalhekk l-Unjoni Ewropew u l-Istati Uniti eliminaw is-sanzjonijiet fir rigward tal-Iran, però dan għamluh biss parzjali ċerta tip ta' attivitajiet jistgħu jsiru fl-Iran imma ovvjament hemm sanzjonijiet li qed jitpoġġu fuq ehm, e, ċerta kumpaniji fosthom Siemens. Intom semmejtu wkoll il-proċedura selettiva li attualment hemm fis-seħ, però nistaqsi li l-nifsi kif l-Amerikani qed jimplementaw dawn is-sanzjonijiet fuq kumpaniji Amerikani waħedhom l-Istati Uniti Kif jistgħu jagħmlu dan? Dawn huma kumpaniji Ewropej li huma involuti fil-kummerċ ma' l-Iran ah, il-kummerċ ħeles jista' jiġi ikkastigat. Ma nistawx aħna noqogħdu imbaxxu rasna u nkunu suġġetti għal kull tip ta' kastik min-naħa tal-Istati Uniti. Issu Lebreton, grazzi ħafna l ran tat il-garanziji kollha tal-Trattat tal-14 ta' Lulju tal-2015 fuq il-programm nukleari tiegħu u s-sanzjonijiet Ewropej ġew mneħħin f'Jannar tal-2016 u għalhekk mhux suppost teorikament ikun hemm xi ċkil għal xi rabtiet kummerċjali bejn l-Iran u l-bqija tad-dinja imma l-Banek Ewropej jżommu lura li jiffinanzjaw proġetti mal-Iran għax jibżaw li kollom multi mill-Istati Uniti u għalhekk il-kuntratt eh, ta' 18 eh, lebus mill-President l-Iran u l-President Franċiż isa paralizzat u għalhekk l-Istati Uniti għandhom bżonn jimpenjaw ruħhom bil-miktub biex ma jħoġu xiktab dawn il-multi u jikissru din il-prassi tagħhom mill-2015. l ewropeja għal derba għandha bżonn tkun qalbina u teżiġi mill l-Istati Uniti dan l-impenn bil-miktub. Jekk le, Franza għandha bżonn tieħu destin tagħha f'idejha u issaqsi lill bank ċentrali tagħha tiffinanzja l-proġetti Franċiżi fl-Iran. Thank you. Now one minute, Mr. Balzo. Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Balzko. Grazzi, Signora President. F'Lulju 2015 ġie propost eh, ftehim bejn il-komunità internazzjonali u l-Iran. L-Iran ġi sottomess għal ċerta kontrolli, kontrolli biex nisguraw li ma kienx qed jintużaw aktar ehm, ma kienx qed jintuż iktar in-nuklear, dan ġi eh, konfermat u għalhekk huwa importanti li issa neliminaw is-sanzjonijiet, partikolarment dawk fis-settur bankarju. L-Ewropa għandha interess illi jkun hemm rapport ekonomiku ehm, mal-Iran u għalhekk huwa importanti li l-Istati Uniti jirrevokaw dawn is-sanzjonijiet u tinpoġġa um, pressjoni fuq l-Arabja fu Sawdita għaliex pereżempju il-Yemen qed ikompli jalimenta u jsaħħaħ it-tensjoni li teżisti mal-Iran. Għalhekk huwa importanti illi neliminaw din is-sitwazzjoni anke għall-interess tal-Unjoni Ewropea. Issa għal minuta l-Onorevoli Tomasic. Grazzi dan il-kas jisħaq fuq kemm għandha fin eh, l-Unjoni Ewropea. Aħna l-imsieħba prinċipali tal-Istati Uniti għalhekk għal diversi snin ibbenefikajna minn ċerta privileġġi, però dan għandu wkoll għatt iktar negattiv u dan huwa l-każ propju ta' nuqqas ta' possibilità ta' negozju mal-Iran xi kollegi forsi jużaw din is-sitwazzjoni biex uh, jiddubitaw mis-sitwazzjoni tagħna u mill-sħubija tagħna mal-Istati Uniti, però naħseb li jkunu qed jiżbaljaw. Aħna rridu nuru li aħna attur globali indipendenti illi nibbenefikaw minn sħubija mal-Istati Uniti iżda illi aħna għandna ċerta kredibilta fil-imsieħba tagħna tal-vant. Ma nistawx ma nirrikonoxux li hemm interessi fi sħubija bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, però dan ma jistax ixejjen laqas eh, relazzjoni ma' pajjiżi oħra. Grazzi għall issa l-Onorevoli Pretzel. Għal darboħra, eżempju sabiħ immens ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti li tkellmu ħafna fuq il-kummerċ ħeles iżda jagħmlu ftit ħafna biex jippromovu dan il-kummerċ ħeles. Il-banek fl-Ewropa għadhom beżana illi jitpoġġew fuqhom ċerta sanzjonijiet jekk jagħmlu negozju mal-Iran. U l-istess u dan iseħħ jekk huma jiddeċidu li jikkooperaw ma' l-SMEs fil-Iran. Min jannar li għadda, il-negozju kellu jinfetaħ kompletament fl-Iran, pero propju l-biraħ il-Boeing inata ftejim ta' 25 biljun dollaru uh, brabta mal-Iran qed naraw illi dan eh, kien din kienet azzjoni tal-Istati Uniti kontra l-Unjoni Ewropea fil-verità. Grazzi issa minuta l-Onorevoli Fontulos. l istati Uniti apposta qed timblokka il-kumpaniji Ewropej fl-Iran ma m'għandux x'jaqsam xejn ma tħassib brabta mal-programm eh, nukleari fl-Iran. Le, bil-kontra, qed tipprova tippromovi l-interessi tagħha fl-Iran. Eżempju klassiku dak tal-Airbus illi iffirma ftehim ta' 25 biljun dollaru ma' l-Iran. Barra minn hekk biex dan seta' ikun possibbli ma kellu jsir xejn straordinarju. Fl-istess waqt, il-Boeing ukoll iffirma ftejim ma mill-Iran Air għalek Iva em eh, kummerċ ħeles, pero skont kif jidirlom jishtiqu l-Istati Uniti u għadan il-kummerċ es Rigward il-kummerċ mal-Iran, wasal il-waqt illi l-Kummissjoni issa tħares il-kumpaniji Ewropej Mela, issa taħt il-proċedura catch the eye għal minuta l-Onorevoli Caputo. Grazzi, Signor President. L-effetti ekstraterritorjali tas sanzjonijiet li tpoġġew l-Istati Uniti fuq l-Iran qed ikomplu joħolqu diffikultajiet għal kumpaniji Ewropej fl-aċċess għas-suq wara is-sanzjonijiet tal-2012-2013 l-importazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mill-Iran naqsu b-86% u l-esportazzjonijiet naqsu b-26%. għal pajjiżi Ewropej suppost qed jimxu mal-PAKK. Issa wasal il-waqt però li l-Kummissjoni Ewropea tħarsu dan il-pjan wara d-deċiżjoni illi nużaw anzi wara l-impenn tal-Iran illi jużaw l-armi nukleari biss għal ċerta raġunijiet b'mod paċifiku, issa wasal il-waqt illi kunem integrazzjoni bisħieħ tal-Iran fil-palk ta' negozjat internazzjonali. U importanti wkoll illi naħdmu ma' dan il-pajjiż illi huwa tant importanti fid-dinja arbija, anka biex għaliex bekk intejbu situazzjoni ta' drittijiet tal bnidem u iktar stabilta f'din il-parti tad-dinja. Grazzi sal-Onorevoli Morales. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν αποτολμούν να ανοίξουν δουλειές Grazie, Hafna, signor President minkejja l-fatti li kien hemm ftejm xorta waħda il-kumpaniji Ewropej ma jixtiqux jipparteċipaw fin negozju mal-Iran minħabba ċerta sanzjonijiet min-naħa tal-Istati Uniti. Din is-sitwazzjoni irridu nagħmlu tajjeb għalija għaliex qed ixxekkel ir-relazzjoni tagħna eh, mal-Iran, pajjiż ta' 80 miljun persuna issa jinsab f'fażi ta' rikostruzzjoni. Diversi bliet ħajerġaw jiġu sviluppati, għandhom jiġu mibnija 20 aeroport f'dan il-pajis, jiġifieri assolutament ma ktitx għal kumpaniji ta' kostruzzjoni partikolarment f'pajjiżi bħal Greċja li jkollna aċċess għal dan is-suq. Barra minn hekk anke l-fornituri, distributuri għandhom interess qawwi partikolarment fis-settur paramediku, farmaceutiku, illi lesti li jidħlu fissu Iranjan jista' qed jibżgħu jagħmlu dan. Thank you, Madam President. Grazzi ħafna, President. Meta jiena mort l-Iran, darba minnu, kienet hemm sanzjonijiet fis-seħħ. Imma rajt kif kemm kien importanti għall-Iran illi jikkoperaw ekonomikament mal-Ewropa rajt bajnejja illi l-ekonomija iranjana kellha din l-opportunità biex tipprovdi ħafna opportunitajiet ta' investiment lejn l-Ewropa. U hekk jiena perswas illi din is-sitwazzjoni attwali hija biss logħba min-naħa tal-imsieħba Amerikani lejn l-Unjoni Ewropea ġifieri il-każ tal-Boeing u l-beħ tal-Airbus kienu tajbin imma mhux se jkonkludu l-ftehim mill-kummerċ, u għalhekk għandna żewġ sitwazzjonijiet. Għandna sitwazzjoni ekonomikament interessanti għall-Unjoni Ewropea u politikament ukoll interessanti u għandna bżonn nużaw dawn iż-żewġ opportunitajiet u nisfruttawhom. Grazzi ħafna, kellim li miss. Is-sur Epitedios. Grazzi ħafna, President. Waħda mill-entitajiet li qed tagħti għamla eh, lill politika Ewropea huma l-Kunsill Kummissjoni ma mhumiex kapaċi illi jkollhom tip ta' ftehim mal-Amerikani għax dan il-ftehim mur kontra il-drittijiet tal-Ewropej. Hemm ħafna kumpaniji li xtiew jkunu attivi fl-Iran ma jistgħux ikunu jew ġew sanzjonati minħabba l-attività tagħhom fl-Iran mill-Istati Uniti. U għalhekk aħna laqna sitwazzjoni ta' kompetitività li mhijiex ġusta. Mod partikolari dawn il-kumpaniji Ewropej huma attivi wkoll fl-Istati Uniti huma suġġetti għal multi ħorox ħafna di sitwazzjoni inaċċettabbli u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' ġixxi mill-aktar fis possibbli biex l-investituri Ewropej fl-aħħar mill-aħħar ikun jistgħu jkunu attivi fuq is-suq Iranna speċjalment fis-settur tal-enerġija. Eżis kollegi, issa nagħti l-kelma lill-Kummissarju Bjankowska għar-replika tagħha. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri. Naħseb illi kien dan kien skambju utli ħafna nixtieq tassew nirringrazzja l-onorevoli membri tal-ċarezza tal-interventi tagħkom. Iva aħna qed nanalizzaw dawn is-suġġetti kollha każijiet partikolari u iktar tard se nagħmel referenza għal EBAS imma dan id-dibattitu iva għandna interess komuni biex nassiguraw li l pjan ta' azzjoni taħdem sow għall partiċipanti kollha speċjalment għall kumpaniji Ewropej għall kummerċ Ewropew u iwassal għall integrazzjoni mill-ġdid ta' l-Iran fl-ekonomija dinija. Permettuli nenfasizza mill-ġdid li l-Unjoni Ewropea hija impenjata bisħieħ biex tagħti l-assistenza neċessarja lis settur privat fuq it tneħħid tal-sanzjonijiet fl-Iran biex hekk inkunu nistgħu niddefendu l-interessi tal-kumpaniji Ewropej fuq l-Airbus nista' ngħid biss illi l-Airbus iffirma ftehim xi ftit xhur ilu fl-aħħar ta' Jannar matul iż-żjara tal-President Iranjan 28 eh, ta' Jannar meta mar fi Franza u iffirma l kuntratt għal dawn l-Airbuses huma Boeing firmaw MOU biss, mhux ftehim, mhux kuntratt imma MOU biss għall-esportazzjoni ta' dawn l ajruplan reċentement u għalhekk is-sitwazzjoni ta' żewġ kumpaniji kważi l-istess imma bl-Airbus għandhom kuntratt u ma' Boeing MOU biss. Ovvjament nafu li l-implementazzjoni hija test għaddejja għandna bżonn nimmonitoraw la sitwazzjoni mena se nwassal li tħassib u l-kommenti tagħkom għal rappreżentanta Olja Mogherini u grazzi ħafna tal-li dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u nittama li nkunu nistgħu niddiskutuh dan is-suġġett fil-futur għax importanti ħafna l-ekonomija Ewropea tagħna.